sorry. Okay, dear colleagues. Aziz kollegi. Issa li għanna rapporter nistaw nibdew bil-laqa tagħna mela nibdew bl-adozzjoni tal-aġenda jekk ma tkunx oġġezzjoni nistgħu nadottaw din l agenda mingħajr ma nibdluha. It-tieni punt fuq l-aġenda l-aħbarijiet minnaħa tal- President. Għanna korreġendum għal direttiva 40 ta' sena 2014 ta' 3 ta' april 2014 dwar l-approssimazzjoni tal luz tal-liġijiet fuq ix-xiri u l-produzzjoni tat-tabak u l-prodotti relatata illi tirrevoka il-direttiva 37 tas sena 2001. Għabbażi ta' dan il-Parlament ħarġ pożizzjoni fis-26 ta' frar illi twassal għal cross-reference fil-punt F tal-artiklu 10. Dan il-korriġendum indbat lill-membri tal-Parlament Ewropew kollha dalodu jekk ma jkollhom ma jkollkom lebda ebda ċezzjoni titressaq sal-tmiem ta' din il-laqa, mbagħad din il-korreġendum ħadd titressaq din il-Parlament Ewropew fit-tieni sessjoni plenarja. Tax-xahar it-tieni aħbar għandna workshop fuq l-indikaturi tal-effiċenza fl-użu tal-riżorsi fil-kontest ta' eh, rapport ta' inizjattiva propja ta' Sinjura Pitikajnen fuq l-effiċenza tal resursi l-ħajsir għada fl-14 ta' april fis-sjena Kwart fil-kamra asp wieħed e tnejn. L-inizjattiva ta' ċittadini Vivisection fil-fatt kienet imresqa u aħna l-envili ċew peti għanna responsabilta li norganizzaw dan is-smieħ. Is-smieħ ħajsir nhar 2-11 ta' Mejju wara nofsinhar. Ferba Q2. Illum għandna l-interpretazzjoni bil-22 lingwa, m'għandix interpretazzjoni bl-Estonjan u għada 21 lingwa. Passoltu il-laqa tagħna ħatkun imxandra f'mod dirett. It-tielet punt, l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 3 u l-4 ta' Diċembru tal-laqa ta' 21 ta' jannar dawn minuti huma lesti jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet dawn il-minuti nistgħu napprovawhom. Punt numru 4, ħajkolli ninforma l-Kumitat dwar il-negozjati ma l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn aħna għanna l-ewwel trilogu informali fuq eh, il-riservi tassu il proposta li seru f'Marzu l-Parlament u l-Kunsil kellhom skambju ta' opinjonijiet fuq l-iktar kwistjonijiet politiċi importanti fiħdan din il-proposta minkejja distanza bejn il-Parlament u l konsil fuq ċertu kwistjonijiet ewlenin diskussjonijiet saru b'mod kostruttiv ħafna u f'temna illi aħna niddelegaw ċertu kwistjonijiet ħalli nerġgħu nagħżaminawhom qabel ma jkollna trilogu li mis. Mela, id-data tal-riserva eh, tal-stabilità tas-suq l-allowances, il-fond ta' innovazzjoni u l-carbon leakage. Din it-trilogu ħajsir it-tlieta sa' ta' Mejju fl-erba ta' nofsinhar. Issa għan nitkellmu fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċertu elementi li nġsu l-atmosfera u direttiva li temenda għanna r-rapporter għek kun nixtieq nissieden mill-ewwel lis-Sinjura Julie Gerling sabiex titkellem. Grazzi, Sir President, biex ha namel bis introduzzjoni, naħseb li kulħadd jaf dwar l-istatistika fuq il-kwalità tal-arja u l-kwistjonijiet potenzjali li jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-bniedem. Fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet kien hemm ċertu kwistjonijiet serji ħafna każijiet ta' tniġġis tal-arja. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm fil-fatt il-trab mid-deżert tas-Sahara li kien qed jitħallat mal- nġis fl-arja fil-pajjiżi ta' tramuntana tal europa u dawn huma avvenimenti li ħajġru iktar ta' sikwit jekk aħna maħniex ħanieħdu azzjoni minix ħanqod nitkellem fit-tul dwar dan il-punt minħabba li żgur li fih dan dan il-kumitat aħna diġà smajna ħafna dwar. l qed nixtieq ngħid illi nilqa' rapport min-naħa tal-Kummissjoni nixtieq ningrazzjahom għax-xogħol kollu li jagħmlu ilna ġejjin b'dan ix-xogħol din mhix xi ħaġa daqshekk negattiva minħabba li għalija huwa ċar ħafna mill-esperjenza illi kelli fil fihda kommissjoni li kien hemm ħafna tħassib u ħafna ħsieb illi kien investit ukoll f'dan il-xogħol. Aħna konsidrajna wkoll indikaturi oħrajn pal standards tal-WHO, dan mhumiex affarijiet illi huma ma ħadhomx bis ta' u allura jiena sodisfatta bħala rapporter, apparti minn hekk aħna kellna daqsxej ta' staġnar minħabba eh, il-teddida tal komissjoni li issa qegħdin jgħidu li huma qatt ma għamlu din it-teddida li jirtiraw il-propostat naħdu gost li aħna nistgħu issa naraw illi nivvotaw qabel ma nieqfu għal-vaganzi tas-sajf naħseb illi mexxin fid-direzzjoni li navvanzaw fuq din kwistjoni naħseb illi huwa importanti ħafna li minħabba li din hija problema importanti għal pubbliku naħseb li kollok kemm aħna esperjenzajna dan mhux biss minħabba li dan huwa suġġett tal-ambjent li jkonċer dan kollu iżda fuq il-livell politiku din hija kwistjoni li qed issir verament importanti. U naħseb illi fil-fatt aħna rajna dan kollu li qed isir iktar importanti f'dan l-aħħar sena. Aħna ikkonċentrajna ħafna fl-Unjoni Ewropea fuq l-emissjonijiet ukoll anke dak li nixtaqsam l-emissjonijiet ta' gassi b'effett serra u naħseb illi fil-fatt hemm min qed jgħid li dan kien kol qed nifukaw ħafna fuq daw il-gassijiet b'effett serra u mhux fuq l-elementi li jistgħu jiġniġsu fuq il-pollutants. Ġifieri nixtieq inni ngħid ftit kliem oħra fuq hekk qabel ma nisimgħu minn ħadd il-Bruxelles Reporters. Kif ilkom jiena għattajt ħafna ħin nanalizza l-proposta naf li xċertu mid-dettali u ma tekniċi ħafna naf li dawk minnkom zgur li għanadżaw l-annessi tistaw tindunaw kemm hemm elementi tekniċi ġifiri jiena ta' l-opinjoni illi bl-annessi l-annessi mhumiex kwestjoni li jiena nixtieq li ninterferixxi fihom anka dwar il-bidlit ta' perċentwali Fil-fat kien hemm bosta indikaturi jiena naf li l-istati membri kienu għaddejjin b'diskussjonijiet intensivi dwar dawn iċ-ċifri tal-baseline u issa wasalna f'punt fejn eh, ah, fl-aħħar il-ħaqna jisu speċi ta' ftejjem jiena ma nixtieqx li fil-fatt intellef dan illi eh, intlaħaq. ħaġara fl-anessi li naħseb li kienet importanta kienet illi aħna nżommu il- Lanijiet ta' sena 2025 li dawn iridu jisiru obbligatorji. Jiena naħseb li forsi intom meta taqraw dawn l-argumenti tistgħu taraw illi tikkonkludu illi dawn diġà huma għanijiet vinkolanti issa sabiex nevita illi jkun hemm dubji nixtieq illi dawn l ikunu vinkolanti għas-sena 2025. U jiena dan diġà għamiltu dan il-kumment fuq il-kastanemonja, jiena Nittama li dan ħajsir f'dan il-kas issa s-sena 2025 u importanti bħabrek għana għandu nistennew s-sena 2030 sa' kemma jkollna għanijiet vinkolanti u obbligatorji għandu mwis. U minkejja l-intenzjonijiet tajbin ħafna tal komissjoni u ta' kulħadd skur li ħan ispiċċaw fis-sitwazzjoni li l-Istati membri mhumiex ħajrqu dawn l-għanijiet. U fil-fatt huma jgħidu li mhux ħajrnexxilhom Eh, jilħu dawlanijiet s-sena 2027 u bat ikun tart wis, ġifiri importanti ħafna li jkun din id-diskussjoni li t-wassal għal għanijiet vinkolanti s-sena 2025 nafu li dimi xaħġ daqseg faċli, pero għalina bħala komitat dan huwa punt importanti li rridu nkomplu nifukaw fuq fil-proposta tiegħi aħna ħdimna aktar fuq ir-rapporti, konsultazzjoni da huma kollha punt importanti naħseb li l-proposta hija proposta tajba iżda nistgħu ntejbuha daqsxejn. Nixtieq inresaq punt politiku wkoll. Jiena naħseb li l-kol kemm aħna nafu kemm dan huwa fajl diffiċli illi aħna ħajkonna nadottaw permezz ta' proċedura ta' kodeġizjoni u jiena minix favur u qasma kont l-idea li l-Parlament Ewropew kollu pożizzjoni estrema minħabba li l-Istati membri jkunu jafu eh, Mikel fatt li kunu jafu li l-istati membri għajkon pozizjoni eżattament l-oppost fuq l-estrem uħor jena naħseb li aħna rridu nistabilixu l-pozizjonijiet tagħna fuq livell realistiku, b'tali mod li aħna nkun nistgħu navvanzaw il qoddim il-proċess u żommu f'moħħkom ukoll illi aħna dejjem ikollna eh, palma narru fuq rasna il-possibilta li din proposta tkun irtirata aktar l-qoddim ġifiri jena naħseb li rridu nkunu responsabli ħalli ma natuħomx ma natu l-ħad skuza sabiex dan jisir ġifiri iva jena naħseb illi nistaw nimbuttaw l-qoddim l-istati membri sabiex konna proposta aktar ambizjuza pero ma naħsibx illi nistaw nisforzaw dan il-punt. Issa nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq leġiżlazzjoni l-oħra Eh, din hija ħaġa importanti wkoll mhux biss minħabba l-evalwazzjoni tal-impatt li tala fil-Parlament. Issa dan il-rapport evalwazzjoni tal-impatt, il-kol kemm aħna rajnieh u naħseb li hija tagħmilha ċara wkoll x'tip ta' koerenza aħna nista' jista' jkollna fil-kuntest tal-pakkett tal-bidla tal-klima u kif nistgħu nkunu iktar ambizzjużi u naraw ukoll kif nistgħu nilħu dawlanijiet binqas spejjeż jiena minix kontra dan il-punt, iżda nixtieq nfakkarkom li dan kien evalwazzjoni tal-impatt illi sar minn l-Parlament Ewropew illi ma kienx analizzat jew evalwat mill-Kummissjoni u jiena nixtieq li dan isir qabel ma dan ikun inkluż fil-proposta leġislattiva u din dan il-proċess fil-kontest tal-pakket kuntest tal pakket tal bidla tal klima tal tal bidla tal klima kien importanti ħafna l-għura minn flok ma bidelt iċ-ċifri dak li għamilt. Huwa li nintroduċi nipproponi mekkanizmu b'saħħtu ħafna ħalli bekk jipermetinna li fil-proċess aħna nkunu nistgħu ndaħlu din l-informazzjoni iktar qudiem mingħajr ma nqogħdu nbidlu d-direttiva. Naħseb li din hija sistema prattika u eh, mod li għamil sens ta' kif nistgħu nilqu dan il-għan. Kwestjoni oħra importanti hija illi naraw illi leġizlazzjoni ta' sorsi għax ħaġa li tkun ikkonsidrata dinja direttiva importanti ħafna, importanti li aħna inserħu fuq il-fatt li din id-direttiva tkun implementata u li l-istati membri kun jistaw jippjanaw jaraw dan pjanit ikunu effettivi jkunu jkollhom ċertu ċertezza fl-ippjanar. Apparti minn hekk l-iktar ħaġa importanti hawnhekk għandha x'taqsam mal-standards Ewropej u l-karozzi jaħdmu bid-diesel. Aħna konna mweda illi ħanirċevu il professor ċida fuq il-standards illi din xi ħaġa li aħna għadna ma irċivejni u allura minnija ċara aħna fir-rapport illi dan irid ikun stabiliti dawn l-standards. Apparti minn hekk aħna Edin nitkellmu wkoll fuq it-testjar ta' sorveljanza meta dawn il-vetturi jitlu fis-suq u dan ħajku mota kif verament ħanbidlu il mota kif aħna neħdu ssib kwistjonijiet bħal dawn, però jiena naħseb illi din hija importanti ħafna bħala rapporter fuq dan il-fajl jiena naħseb illi għall-ewwel darba bħala MP jiena kelli ħafna lobbying minnaħa tal-bliet. Il-bliet, il-reġuni, il-lokalitajiet kienu edin irresqu ħafna pressjoni permezz tal lobby huma jixtiequ li din leġislazzjoni tkun adottata minħabba li huma speċjalment dawk il-bliet l-iktar li hemm traffiku irridu verament jimplementaw din id-direttiva dwar kwalità tal-arja u jekk huma ma jkollhomx test testijiet realistiċi li jistgħu jsiru fuq il-vetturi, naħseb illi minnaj ma nkun drammatika żejjed huma kważi qed inħossom id-disprat qed isibuha diffiċli jaraw kif jistgħu jimplementaw dawn direttivi u leġislazzjoni Eh, minajr ma testjar sod jena eh, zgur li ħankun nista nisma minna ħatawkom intom xtaħsbu iżdej naħseb li għada natur l-istati membri l-opportunità u l-odda fidjem sabiex jamlu dan ix-xogħol aħjar issa dwar l-aċċess tal-fondi jiena nixtieq li nitkellem fuq il-kwistjoni tal-ammonja u l-agrikoltura. L-immunja u għed minn dawk l-elementi li nirċtu li aħna eh, jena suġġerejt li għanna neħu l-għanijiet ta' sena 2025. Għalfejn ħanidilkom għalfejn minħabba illi il-pak li għanna l-pak il-ġdida u ħafna minnkom ħadmu fuq il-pak il-ġdida jiena ħdimt fuqa u ġudit u koll u naħsbu illi il-koll niftakru kem domna naħdmu fuq il-pak u issa għada kem kienet eh, tkun implementata fl-istati membri. Aħna għanna impen fuq il-mizuri tal-greening apparti minn dawk li aħna kellna fil-passat, allura din imponu ħafna pressjoni fuq is-settur tal-agrikoltura ħalli jibdlu l-mod ta' kif huma qegħdin imexxu il- dan din tip ta' ħidma. U sabiex nżidu kol eh, xi ħaġa fuq eh, l-ammonja din hija xi ħaġa li hija verament meħtieġa. U sabiex nżidu dawn il-punti apparti mill-rekwiżiti l-oħrajn mingħajr ma noqogħdu naħsbu aħna kif nistgħu nsibu l-fondi din tkun ħaġa ma tkunx realistika, ma tkunx laqqas ġusta. Lura jiena nissuġġerix li dan ikun parti mill-lanijiet s sena 2017 ħalli bekk aħna jista' jkollna lista ta' rekwiżiti aħjar iżda dan ma jsirx mingħajr ma nkunu nafu eżattament il-finanzjament minn fejn ħanġibuh ħalli namlu u implementaw dawn l-għanijiet. Il-lobby agrikola kienet eh, attiva ħafna fuq dan u jiena ikolli ngħid li kull darba niltaqa' magħhom dejjem jisfurzawna sabiex nindirizzaw dan il-punt. Aħna maħniex qed nintukom kart eh, blanche għawek dak li għadin nippruvaw nagħmlu huwa illi narfu kemm hija diffiċli l-biċċa tax-xogħol li għadin navalwaw u naraw li jkollna approċċ illi jkun konġunt fuq il-livell tal-Parlament Ewropew, mhux biss dan il-Komitat, Iżda anka barra minn hawnhekk fil-kontest tal-pak ħalli narraw li l-politika kollha tkun qiegħda timxi id fit ħalli mbagħad meta naslu reviżjoni ta' nofs żmien aħna jkollna verament idea tajba tal testijiet fuq il-kwalità tal-arja naf li din xi ħaġa diffiċli iżda nistgħu nagħmluha. Tkellimt ukoll fuq eh, l-aċċess ta' informazzjoni jiena nixtieq li ċittadini jkunu involuti huma ċittadini li jgdbulna fuq il-kwalità tal-arja u naqrajna wkoll kemm nies batew f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat. Ġifieri jiena tuhom rwol f'dan kollu. U rridu naraw l-istati membri l-pjanijiet tagħhom ikunu qed isiru f'konsultazzjoni sħiħa mal-gruppi li jirrappreżentaw in-nies interessati. U anka maċ-ċittadini regolari. Inkludejt dan il-punt ukoll apart minn inkludejt klawsola illi tgħid li jekk il-leġiżlazzjoni ma taħdimx tajjeb, iċ-ċittadini jista' jkollhom lok sabiex uh, u post fej jistaw jisprimu ruħom jinn nasib parteċipazzjoni ta' ċittadini tista' verament tejn fil-kuntest li rridu namlu dan kollu iktar aċċettabbli u nixtieq insemmi punt ieħor. Jibli nafu li xi ftit membri tal-kumitat diġà semmewli, jiġifieri tneħħija tal-flessibilità ta' eh, ta' shipping illi fil-fatt kienet diġa introdotta mill-Kummissjoni jiena neħħejta minħabba li naħseb illi din hija xi ħaġa li hija komplessa żejjed, illi hija burokratika żejjed u speċjalment jiena nixtieq ngħid li din ma tapplikax l-Istati Membri kollha u allura minħabba fek din mhux ħad tkun dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha. Ma sibx li din ħatenna aħna inkolna ċertu livell ġust ta' ġustizzja għek, però smajt li hemm ċertu stati membri li resquli ċertu argumenti li jiena nqishom l-interessanti iżda ma kkonvinċawnix għalhekk ma kredajtom fir-rapport, però żgur li dawn ħajkunu punti li ħansemmu fil-diskussjonijiet li ħajkunu ma' stati membri. Um, Saħarnet Fl-ħarnet nishtiq nir-ingrazzja li Shadow Rapporteurs għallajnuna kolla taħħom sissa u nistana bil-ħerqa id-diskussjoni l-ħajkonna fl-imkien. Grazzi. Thank you very much. And now... Grazie ħafna saħanati Il-kelma l-PPE Peter Diesel għu l-wieħed. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna, Iva. E, jina għand il-kollega tijaj li għaxa daw rapporter għal-PPE, għahel fit-traffiku l-ura ħajkolli nitkellem jena fissem il-kollega. il kollega Ringrazzja ħafna l sinjura Gerling tal-kooperazzjoni tajba ħafna u wissa minkejja l-fatt li kellna xi ftit taqlib fl-aħħar wasalna fil-bidu tal-proċedura leġislattiva. L-opinjonijiet huma differenti ħafna minn fi estrem u minn fiħor. Aħna min-naħa tal-PPE għedin eh, niddiskutu dan kollu zda ma diskutajniex dem il il-partita ħan nixtiequ illi nappoġġaw l-opinjoni ta' Sinjura Gerling, speċjalment dak li għandu x'jaqsam l-element tal-ammonja u koll dwar dan għandna ħafna diskussjonijiet anke mal-kollegi sul kumitat Agrikolu, għandna l-kwistjoni wkoll tal-prinċip ta' sussidjarjetà jekk dan il-prinċipju jista' xed iktar flessibilità lill-Istati membri nitlobkom sabiex l-eċċezzjoni għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju titkun eċċezzjoni ħad tkun iċċarata aktar f'dan il-kuntest apparti minn hekk huwa importanti ħafna li l-bidla strutturali fl-agrikoltura tkun meqjusa wkoll f'dan il-kuntest. Il-kollega jilqa l-fatt li għandu jkun hemm appoġġ finanzjarju fil-qasam tal-agrikoltura ħalli bekk innaqsu dawn l-elementi ta' li niċsu u naraw li konna standard tal qas nistgħu nippermettu li jkun hemm leġiżlazzjoni doppja. Apparti minn hekk dwar di kwistjoni tal-lanijiet ta' sena 2025, il-kollega huwa tal-opinjoni li m'għandniex ikollna dawn l vinkolanti. Sadattant, issa, l ta' tnaqis tal-użu ta' ċertu elementi fil kastal metan, metan, Naħseb illi l shadow Reporter fil fatt għalli mandux pozizjoni favorevoli u pjuttost dubjus u dak li għandux jaqsam it-neħija ta' shipping tal-Burdjan fil fatt għal l-argumenti li semma semmi ġuli u anka dwar l-Euro, l-Euro 6 naħseb illi dan huwa punt li huwa daqsxejn kritiku. Nixtieq ringrazzja ħafna l Julie Gerling għal ġlida li għamlet dawn l-aħħar ftit xhur ma kienitx faċli li nżommu ħajja din il-proposta leġislativa, nirringrazzja ta' dak kollu li għamlet ħalli b'suċċess iġġieldet favur din il-proposta issa nixtiequ naraw li xogħol li għamilna sissa inħarsu fil-proċess fil-proċedura leġislativa li ħatibda issa u naħseb illi din mhijiex xi ħaġa illi hija eh, xi ħaġa mhix obbligatorja jew volontarja l-Kummissjoni jiena naħseb l-importanti issa niddiskutu nimxu b'mod realistiku, raġonevoli, niddiskutu t test ħalli naraw eżattament fejn aħna u kif nistgħu nilqaw u nikkonsidraw ċertu problemi, nsibu soluzzjoni italjan, speċjalment fejn hemm aġġezzjoni partikolari, naħseb bil-proposta ta' Julie Girling, verament nistgħu nimxu f'direzzjoni tajba. Ingrazzjak. Grazzi ħafna issa Alessandi is-Surtanz. Grazzi ħafna sur eh, President, il-kwalità tal-arja fi Brussel hija responsabbli għal fatt li qed inqaħqaħ. Mela, Nishtiq ninaqat ma' Peter biex eh, fil-ringrazzjamenti ta' Julie Julie għal-ħidma tagħha fuq dan il-rapport dan ma kienx ħaġa faċli nafu anka jekk jiena eh, ġdid hekk, jiena għaluli li mhuwiex normali li kollok il-proċess ta' involviment li kellna eh, dan il-fajl. Għalhekk jiena verament grazz. Ovvjament li kieku ir-rapporter ma għamliet xieħidma ħidma li għamlet sabiex tassigura li jinżam fil-program ta' ħidma kikum muxet qed niddiskutu dan il-fajl għalhekk aħna verament grazzi ta' dan. Jiena verament grazzi ukoll għal kontenut tar-rapport u biex nagħti impressjoni ġenerali tar-rapport Dan huwa punt tatlu tajjeb ħafna negozjati li ħajkonna mhux biss f'dan il-kumitat imma anke meta nimxu l qudiem eh, mal-kunsil. Mela jiena ħanibda bl-elementi li aħna partikolarment kuntenti dwarhom. L-ewnet bħalma qalet Julie E, il-miri vinkolanti għall-2025 l-dinja emenda verament importanti Aħna tkellimna għal ċertu tul u għal ċertu żmien dwar il-perikli li konna xenarju fejn l-istati membri f'daqqa waħda jinsabu f'sitwazzjoni fejn iridu jieħdu azzjoni drastika Iġbiri biex nimqu miri tal-2013 u kwalunkwe ħaġa ħata twassal għal tnaqqis aktar lineari hija xi ħaġa nilqawha imma minn barra dan il-kwistjoni verament importanti dwar iżjed ma neħdu eh, azzjoni malajr fuq il-kwalità tal-arja iżjed ma jkun aħjar, għax din hija kwistjoni li qed taffettwana il-koll. Jina verament kontent ukoll blemendi għall-artiklu 6 li jissaħħu il-programmi ta' kontrol tal-arja nazzjonali, eh, dan huwa strument importanti ħafna sabiex inkunu nistgħu inwaslu riżultati kif ukoll il rabta man eh, konvenzjoni Orbis eh, biex ikonna aktar partecipazzjoni kif ukoll ikonna l-aċċess għal ġustizzja bħala parti mill- proċess ta' involviment ċiviku huma kollha elementi verament importanti u nixtieq nappoġġa dak li qala li kunet qed Ġuli dwar il-bżonn ta' e, firxa kbira ta' opinjonijiet li jridu jiġu konsidrati u li dan il-proċess irid ikun kodifikat fid-direttiva innifissa. Jina verament kontent ukoll bil korenza imtejba fl-opinjoni tagħna dwar l-emendi li ġew sottomessi bejn il-direttiva nazzjonali tal-emissjonijiet u il-direttiva fuq il-kwalità tal-arja kif ukoll il-sors ta' eh, il-leġislazzjoni li semmit ukoll. Dan huwa approċċ importanti ħafna jekk aħna ħankunu qegħdin nittrattaw l-emissjonijiet kif suppost fis-sors tagħhom u nistgħu ngħidu li waħda mir-raġunijiet għalfejn din dan il-pakkett l-aħħar ma ġiex irtirat kien għaliex il-potenzjal li dan jorbot ma' elementi oħra hija xi ħaġa li għandha tkun ovvja għalina. Għalhekk jiena naħseb li ntejbu din dar il-livell ta' koerenza f'dan l-istadju hija xi ħaġa verament pożittiva u qed nieħdu kost li nagħmluha. Issa dwar l-emissjonijiet marittimi u l-flessibilità tagħha, għandna nappoġġaw bisħieħ eh, din il hija xi ħaġa li kienet ikkomplikata li ma kienx tapplika l-istati membri kollha bħalma nafu dwar il-tniġis li kena fil-fat din il-ġimma, il-partiċelli li qegħdin nitkellmu qegħdin jindbatu eh, il-fuq fl-atmosfera qegħdin imorru mijiet ta' kilometri fuq u ma jagħmel l-ebda sens li jkun hemm settur wieħed li kollu ċertu flessibilta u neskludu oħrajn għalhekk aħna nappoġġaw bisħiħ dik it-neħija. Issa dwar l-ammonja, Emma hemm forsi xi diverġenza. Għalla għassa skont li kienet jgħid Peter li hemm ċertu diverġenzi bejnietna l-eżenzjoni tal-ammonja mill-miri tal-2020, hemmhekk nara il-loġika u jiena nifhem bisħieħ it-ħassib li tqajjem minn eh, uħud, partikolarment fil-qasam tal-agrikoltura, u jena naħseb li ir-rabta proposta ta' eh, inizjativi ta' finanzi għal revizjoni tal-2015 tal-PAK hija xi ħaġa interessanti ħafna u xi ħaġa li tista' tmexxina l qudiem irridu nkomplu nenfasizzawha kontinwament, ma nistax nenfasizzawha żejjed li ovvjament li bliet jikontribuxu ħafna għal din il-problema u l-kwalità tal-arja fl-bliet eh, ma' livell ta' triq, iva, memx dubju li aktar traffiku, partikolarment diesel, eh, jikontribuxi għal din il-problema, iżda minnaħħa l-oħra irridu narfu li l-ammonja eh, ġib maħħa ħafna partiċelli u dan huwa eh, sors ta' dawn l-episodji ta' smog li rajna għall-inqas iż-żona li narpreżenta jiena f'Londra l-ġimgħa li għaddiet eh, u anka ma fi Franza u anka hekk fi Brussell. U għalhekk hemm bżonn li nieħdu ċertu azzjoni. Jiena naħseb li l-metanu huwa fattur ieħor ta' kontribuzzjoni għal dik hija reazzjoni bejn il-metanu u E, emissjonijiet oħra u hemm bżonn li noqogħdu attenti li ma naqsux mill-importanza li nieħdu azzjoni fuq dan, jien qed nisma' dak li tqal fuq id-double accounting u li ma jkollniex irdupjar mar-regolament fuq il-klima, imma l-ispirtu ta' din id-direttiva jrid tieħed ċertu spirtu li innaqsu l-emissjonijiet mod ġenerali dwar il-pjan tal-klima tal-2030, għaliex aħna nafu li jekk naqdu l-azzjoni fuq it-tnejn li huma jaħxa iżjed effiċenti fl-aħħar mill-aħħar tiswin inqas u twassal għal aktar effiċenza għall-effetti li rridu naraw. Għalhekk jiena ma naċċettax l-argument li dan jista' jwassal għal double accounting qed nieħu nota li f'termini ta' klima kien hemm ħafna inqas ċaqliq fuq il-metanu u l-ammonja, għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li ninkluduhom f'din id-direttiva. U ovvjament kwalunkwe eh, tnaqqis ta' emissjonijiet li jiprofdu dawk l-elementi li jinniġsu eh, irridu eh, konsidrati kemm għal kwalità tal-arja kif ukoll f'termini ta' klima. Mela, malajr malajr, dwar il-livell ta' ambizjoni, naħseb li nistgħu nżiduh dan il-livell, għanna emendi għal 67% fl-abbozz tar-rapport, ma jena naħseb li ikun aħjar li konna emendi għal 75% ikunu ekonomikament aktar viabli u dawn huma ġejjin minn stimi li l-Kummissjoni għamlet issa dwar il-firxa tal-flus li jista' jkollna dwar il-benefiċċji eh, finanzjarju finanzjari hemm firxa kbira bejn 8.4 biljun u 50 biljun imma anka eh, fil-livell iżjed baxx l-effett huwa sinifikanti. Partikolarment jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq 140 sena ta' ħajja kull sena. Jina naħseb li għanna bżon u koll li konna diskussjoni dwar il-miri tal-2020 mux l-inqas għalix il-protokoll ta' Gothenburg f'ċertu każijiet jippermetti eh, żieda dwar dawn l-emissjonijiet qegħdin insemmu. Nifhem li dan huwa proċess diffiċli u nifhem li 2020 għal dak li huwa pjanar huwa pratikament għada. Imma ta' min ikonna diskussjoni fuq dan. Iżda minkejja l-intellett kbir tagħna jista' jkun li nkunu aħjar eh, dwar Eh, kiku mux għal emittent wieħed, il-merkurju li joħroġ minn ċertu sorsi u l-inklużjoni tiegħu huwa pass il qudiem importanti u din hija xi ħaġa li jista' jkollha effetti sostanzjali fuq is-sistema tal-immun, is-sistema monetarja imma tista' taffettwa wkoll anke sistemi riproduttivi u din tista' twassal għal kwistjonijiet li għandhom xaqs mas-saħħa pubblika. Grazzi. Thank you very much. And now Ms. Barter. Thank you. Um, yes, I would like to start by saying um, um, how happy we are. Uh, grazie ħafna sall-onorevoli Birder, mela grazie ħafna l-ewwel nett nixtieq ngħid kemm jien kuntenta li qed niddiskutu dan fil-kumitat, inna nistennew naħseb li shadows kollha jaqblu li il-membri il-kumitat tal-kumitat huma kontenti ħafna li issa nistgħu niddiskutu dan is-suġġett. Eh, xi ħaġa li inna naħdu fuqha. Jena naf li l-ħafna ħin li dedikat Julie kif ukoll ix-shadows l-oħra kif ukoll anka lobbyist edin jaħdmu sabiex jassiguraw, ħadmu sabiex jassiguraw li dan ir-rapport ma jiġix irterat. U issa nistgħu neħdu nifs eh, aħjar, imma forsi minnaħal l oħra qabel ma neħdu nifs tajjeb aħjar nistennew sakemm jisparixxi tniġġis. U jina naqra mniska li mhux qed ikonna e, diskussjoni simili dwar l-ekonomija ċirkolari. Kieku mhux għax weħlet. Ejn diskutu l-kwalità tal-arja. Aħna l kol konxi tal-impatt li l-kwalità ħażina tal-arja għandha fuq is-saħħa, il e, ħaddiema l-produttività u anke fuq l-ambjent u il-kwalità tal-arja eh, taffettom mhux biss hawnhekk kif ukoll fiċ-Ċina manka eh, bliet oħra bħal Pariġi u Londra ġifieri fl-Ewropa. Din hija kwistjoni pan europea mhix biss li bliet il-kbar, fl-Ewropa mod ġenerali tġi salarja toħloq twassal għal 400.000 mwet eh, prematura. U Fil-Renju Unis, per eżempju, terz ta' tniġis ġej mill-Europa. It-tniġis tal-arja eh, tiswa l-ħajiet u l-flus. U hemm kwistjoni fejn il-livelli kollha tal-gvern lokali, reġjonali u nazzjonali jridu jilabu l-rwol tagħhom fil-ġlieda kontra dan. U li kikot netkelmu dwar l-ilma tal-viti u l-ilma l-nixorbu li kien nidġez daqs l-arja, jena naħseb li forsi nkunu edin naġiċu aktar malajr mill-li dawn is kolla l-inna biex nwaslu dan u dim il-komitat jina verament naqbel maġuli fuq il-bżon li konna e, miri ta' tnaqisa l-2020 li huma mandatorji, 25 li huma mandatorji. Jekk il-ħalluha tal-2030 hija verament dubjuża li l-awtoritajiet lokali u l-gvernijiet jippjanaw il-qoddim u jagħmlu l-infurzar meħtieġ. Pal ġuli jina napoġġa li ikonna aktar infurzar tal-Euro 6 Ir-rapporti reċenti dwar trasport nadif wera li l-emissjonijiet eh, tal-toro, tal-NOx, kienu 76 darba ola mill-2006. Hemm ċertu stati membri li mhux tantx tikkoperaw fil-kunsill. Issa jekk ngħaddu għal eh, elementi li jitniġsu, jiena nixtieq li kieku rajna aktar ambizzjoni f'dan ir-rapport ċifri reċenti mill-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew mill valwazzjoni tal-impatt juri li nistgħu naqsu dawn il-partiċelli li jinniġsu aktar malajr mod aktar effettiv sal-2030 L-valuzjoni tal-impatt tal-Parlament Ewropew tista' tiggwidana u dan jista' jwassal għal tnaqis tad-distak ta' 75%. Jiena smajt dak għal Ġuli dwar ejja nkunu realistiċi, ejja nippruvaw eh, naraw xirridu fin-negozjati, ma naħseb li aħna il-koll irridu li konna arja nadifa nistgħu Iġifri li konna nifs, ta' meta nħdu nifs, nkunu edin nħdu arja nadifa. Issa fuq l-ammonju eh, palissa hemm rapport li hemm kondizjonijiet vinkolanti biss sal-2030 ma ċertu pajjiżi bħall-Olanda eh, verament irnexxilhom innaqsu l-emissjonijiet b'aktar minn 50% f'dawn l-aħħar 20 ta' snin u ċertu pajjiżi iżda qegħdin eh, lura u li nitolbuhom li jagħmlu xi ħaġa tal-2030 mhix fattibbli u qed nisma' li anke l-idea tar-riforma tal-PAK imma jekk din ma ndaħlux fil-leġislazzjoni hawnhekk jekk ir-riforma tal-pak ma tagħmilx din ir-riforma, nkunu qegħdin nitilfu l-opportunità. Jiena naħseb li tagħmel iżjed sens indaħluha issa u mbagħad iridu jikkonformaw ma' din. Iżda jiena naħseb li hemm bżonn insibu mod kif nirrikonoxxu ħidma tajba li għamlu ċertu pajjiżi u hemm bżonn nappoġġaw pajjiżi oħra sabiex nassiguraw li jkunu jistgħu jagħmlu dak li qed nitolbu. Imma dan imur lil lin minn dak li qed nagħmlu hawn. Jina mħasba wkoll dwar id-definizzjoni ta' irtiet se żgħar u minn ħajkun inklusu minn le. Issa fl-aħħar net it-trasport bil-baħar jienet nara u li għamel sens li neħuħ minn dan ir-rapport, imma xi ħin jew ieħor dan it-trasport irridu nikkonsidraw u irridu nħarsu leha. E, mod ġenerali madwar id-dinja it-trasport bil-baħar verament niċċes u jekkux l-Unjoni Ewropea tieħu l-inizjattiva jew le, ma rridux ninsew li il-trasport bil-bahar et il-ġeslarja tana u wkoll. Dan ir-rapport ħajżit l-impjiegi favur l-ambjent u hemm ħafna affarijiet li l-ekonomija tista' tagħmel permezz ta' dak li aħna qegħdin nippruvaw niksbu hawnhekk. Hija ħaġa tajba għan-negozji, għall-impjiegi, hija tajba għas-saħħa tal-bnedmin u għall benestri tal-bnedmin għalhekk għal darb'oħra. Grazzi Ġuli għal-ħidma u jiena ħanistenna bil-ħerqan naħdem ma'kom ma' xadows l-oħra e kif niproċessaw dan il-fajl. Grazzi.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 jiprezentat dan lill-Kummissjoni u assigurat li dan mhux ħajkun wieħed minn dawk ir-rapporti li jintilef fil-programm ta' ħidma. Għalhekk, irridu nirringrazzjaw lila tal-li qegħdin niddiskutu dan is-suġġett illum. Ovvjament it-titjib tal-kwalità tal-arja għandha tkun priorità tagħna mhux biss tagħna imma b'mod ġenerali tal-Unjoni Ewropea it-nġis tal-arja ma jaffettwax, e, mhux affettwat mill-frontieri u jaffettwa direttament is-saħħa tal-bnedmin. F'dawn l-aħħar snin, aħna kellna xi suċċess fuq it tnaqqis tal-emissjonijiet, partikolarment fl-industrija, iżda minkejja dan irridu nippruvaw niksbu e, arja dejjem aktar nadifa u nmexxu għal qudiem sabiex kulħadd ikollu ħin biex jakkomoda ruħu għal dawn ir-regoli l-ġodda. Iżda fl-istess ħin huwa importanti u nixtieq nenfasizza dan il-punt li l kondizjoniet fl-istati membri jimbidlu dejjem fra brata e, eh, indaqs sabiex ma nifavorixxux xaħat fuq ħadd ieħor, irridu nirrikonoxxu li hemm ħafna stati membri. Per eżempju, bħalma bħalma hemm pajjiżi bħal Ġermanja jew Franza li biss qegħdin jilħqu l-standards kurrenti dwar l-emissjonijiet. Għalhekk hemm bżonn li ma nħarsux biss li l ġejjini iżda irridu nirkonoxxu l-fatt li nkunu nistgħu nġelu ċertu stati membri jagħmlu xi ħaġa u mbagħad pajjiżi oħra għal raġunijiet politiċi jew oħrajn nittolleraw li huma jaqbżu l-obbligi tagħhom u jdaħlu eh, miżuri alternattivi li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex qegħdin waslu għal arja nadifa. Issa t-tieni suġġett ewlieni huwa li ma sustanzi jridu naqsu b'kem. Il-direttiva dwar il-kubrit, per eżempju, li ikunem rata inqas minn dik tal-produzzjoni naturali tal-kubrit, ħaġa interessanti. Per eżempju, ehm, il-vulkani taljani ehm, fl-2008 produċew 2.5 miljun tunnellata ta' kubrit fil-waqt li s-settur eh, industrijali ħoloq biss inqas minn miljun tunnellata. Irridu naraw jekk irnexxinniex nilħu dawn il-limiti mod realistiku fil-ħajja reali. Jina nilqa li aħna rridu innaqsu l-emissjoni ta' trak, partikolarment il-partiċelli PM2.5 li huma perikoluża ħafna u mhux qed nexxinna neliminawhom. Issa l-kwistjonijiet l-oħra u kien hemm numru ta' kollegi li semmew dan il-punt huwa dwar it-timing ta' dan kollu. U jina frankament f'dan il-kas partikolari nippreferi l-2030 bħala il-sena ta' mira u l-2025 tkun eh, mira indikattiva Dan għaliex dan is-suġġett huwa marbut mill-viċin għal e, teknoloġiku li jieħu aktar minn ħamessin. U ħafna stati membri diġà e, investew f'din l-infrastruttura u teknoloġikament mhux ħajkunu jistgħu jilħu l-miri tagħhom sal-2025. It-tieni punt ta' kontest huma il-miri ta' tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju femmek għanna mira tal-2030. Imma xi ħaġa li hija nieqsa minn dan ir-rapport huwa forsi rata diżappunt għalina huwa miżuri bħal l l-insular ta' djar tagħna minn ġdid eh, u din hija xi ħaġa rridu nkonsidrawha aktar U verament qed nistana bil-ħerqa li nisma eh, dwar xi diskussjonijiet fuq dan is-suġġett fit-trialogu, partikolarment għal dak li għandu xaqtan il-Kunsill, għaliex jiena naħseb li hemm ħafna stati membri li qegħdin jippruvaw jilħu l-għanijiet tagħhom, iżda ma nafx jekk realistikament u mhix ħajnexxilhom jagħmlu dak li qegħdin nitolbuhom jagħmlu fil-ħin li qegħdin nagħtuhom. Aħna nixtiequ li eh, narmonizzaw din id-direttiva u id-direttiva dwar ta' insa l fil-settur industrijali u nixtieq kun nafx hija l-opinjonijiet tagħkom għaliex ma nafx jekk dawn id-direttivi mhumiex komplementari u kontradittorji. Issa l-aħħar punt li xtaqt insemmi huwa dwar tipi ta' eh, elementi li nġsu li għanna bżon biex nkun nisaw naqsuhom. Per eżempju, sorsi lokali ta' tisħin li huma fattur ewlieni ta' tneġġis f'ħafna reġuni. Hemm studji xjentifiċi li jgħidu li dawn jikkontribwixxu sa' terz ta' emissjonijiet eh, f'reġuni lokalizzati. U jiena naħseb li dan huwa suġġett li rridu diskutuh fil-qudiem. Jekk aħna verek huwa realistiku li qegħdin nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet mit-trasport u aħna nifukaw fuq dan qasam partikolari, aħna nifukaw l-istess mod fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet minn dawn is-lejjun eh, ta' tisħin għaliex huwa waħed mill-ikbar elementi li nirġef. Ovvjament, jena minix kontra dak li ntqala u hekk ċirin nifissaw ċertu limiti għal ġar tal-merkanzija bil-bahar jew inkella li nżidu il-numru tal-vetturi elettriċi fl-ibliet tagħna u il-proposti ta' zoni ta' emissjonijiet baxxi mhijiex ħaġa sabiħa wkoll imma għal ħafna bliet mhijiex xi ħaġa realistika kif huma illum dawn l-bliet. Dan huwa xi ħaġa rridu niddiskutuha iżda dwar l-elementi jew il-lejjun ta' tisħin lokali din hija ħaġa li għandha tkun fuq il-lista tagħna li xek ma nixinniex naqsu l-emissjonijiet tagħhom mhux ħarnexxinna nieħu il-miri tagħna. Grazzi ħafna li Shadow Rapporters, grazzi Julie tal-li ġilit tal li dan ir-rapport u grazzi għall-approċċ eh, razzjonali tiegħek għaliex dan jagħtina tagħma li fl mill-aħħar ħarnexxinna insibu soluzzjoni hija komuni u li tagħmel sens. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa sur Pedicini. Beh, grazie Presidente, io sarò molto, molto veloce, anch'io ringrazio. Tamalaj, jina wkoll nixin nifraħ li rapporter l-Onorevoli Gerling għal-bisraħid maċċellent li għamlet u anke fil-tawl ta' domin minħabba il-nuqqas ta' ċertezza tal-President Juncker. Għalina dan il-pakket ta' għalina difa hija importanti għal-ekonomija permissjonijiet baxx li hija mirata ħarsen ħarsien tas-saħħa u tal-ambjent. Da stat nagħmlu li dan il pakket li t-jieġi implementat mingħajr ebda dewmien u li sati membri ġumejuna jgħaddu għal sitwazzjoni fejn ikun hemm emissjonijiet baxx. Importanti li jkun hemm monitoraġġ u kontroll permezz ta' sistemi permanenti li jiġu garantiti anke minn korpi indipendenti, rikonoxxuti, ek ikon naċċess l-informazzjoni l-pubbliku anki palma għanna imnizzel fil-Konvenzjoni ta' Il-miri vinkolanti għall 2025 naqblu illi għandhom ikunu nemnu illi għandu jkun hemm testijiet fuq il-vettura dam kif tqdu għal-beħam ħarsien tal-grupp iktar vulnerabli anke l-punt tal- l-aċċess kemm għall-informazzjoni u anke l-aċċess ta' ġustizzja. Kif ukoll għall-finanzjament tal-2014-2020 minkejja nemnu li jridu kien azzjonijiet ġodda għal taħt il-programm 21-27 permess strumenti finanzjari ad hoc. Kemm xejn xettiċi dwar l-ammonja, iżda rridu nagħmlu evalwazzjoni aħjar fuq dan il-podcast. Grazie. And now, uh, Mr. Grazie l-onorevoli Florence, issa. Ja, President. Sir President. Int għal ħafna u ikollinejt il-rapporter nishtin faħħara ta' kif prezentatilna il-punti ewlenin. Nixtieq li naqbel magħha li f'dak li għandu x'jaqsam it-trasport tal-merkanzija li dan qed wassal għal ħafna elementi li nixtsu dan huwa fatt mhux biss renju Unit, iżda anke għal pajjiżi li dawn il-pollutants tal-arja fil-fatt għanna ħafna minnom, speċjalment fil-kuntest tal-ammonja, iżda hemm ħafna stati membri li ma laħqux l-anijiet tal-kwalità tal-arja. U aħna rridu nsulu nfusna għalfejn qiegħed jiġri da. fil kwestjoni tal-ammonja din hija kwistjoni differenti sta, hemm bosta kwistjonijiet legali li rridu e, nieħdu ssib. Inkella wieħed ma jistax jgħid għalfejn e, tista' ssir dan u fil-fatt dan jorbotna wkoll mal kwestjoni tal-obbligazzjoni il-fatt li dawn dan jitridu kunu jkunu obbligatorji, jena naħseb li fil-fatt jekk aħna naraw li fis-sena 2025 ikonna ċertu għanijiet obbligatorji, aħna ħan provaw namlu minn kollox sabiex nipposponu sas-sena 2029. Mbagħad aħna noqogħdu natu fuq rasna meta jaqrob toqrob ikrittar is-sena 2030 u ngħidu kif ħajrna xilna. Il-Kummissjoni diġà qalet kemm il-darba li hemm bżonn ta' aktar tolleranza minħabba li aħna nafu li din il-tolleranza qiegħda tintuża b'mod li aħna ma nixtiequx għal din raġuni jiena naħseb illi eh, l-affarijiet rridu nagħmluhom forsi mhux eh, billi nisfurzaw l-lis b'mod stret ħafna, zda fl-istess ħna aħna rridu iktar eh, pozizjonijiet eh, fuq il-livell tal-komunità aħna rajna li l-industrija eh, imxiet koll u apparti minnek aħna rajna wkoll illi fis-settur agrikolu aħna ħadna ċertu azzjonijiet importanti illi naslu għal regoli ġusti u ċari. Dan jista' jgħin lill-Ewropa u mhux ħafna negozjati vagi. U fil-fat jina naħseb li janka fuq il-kuntest tal-budget dan huwa importanti ma nix nifukaw biss fuq hekk. Aparti minn hekk fuq ir-rapport għandna daqsxejn tal-problema. Jiena eh, favur l-obbligu tar-rapport iżda f'pajjiżek hemm bżonn li jkun hemm eh, rapport wieħed biss iżda f'pajjiżi irid ikun hemm xi 15 rapport li joħroġ mill-reġun tiegħi u mbagħad irid jiżdied ma' xi ieħor li joħroġ minn Berlin u mbagħad jinbagħtu x 16 allura jiena nixtieq nkun naf x'vantaġġ valur miżjud qiegħed eh, iwassal għalih dan l-obbligu tal-rapport. Jina nishtiq nkunna f'eżattament il-Kummissjoni għalli ma konklużjoni ħatassal minn dawn ir-rapporti kollha li jaslu minn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni x'qed tagħmel b'dawn ir-rapporti? U aħna nixtieq nkunu nafu allura eh, x'nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest. Jiena naħseb li fil-fatt din hija kwistjoni aħna ħa nerġgħu niddiskutu iżda flimkien ma' setturi oħrajn aħna rridu niddiskutu din e, dan is-suġġett. Jista' jkun li fl-aħħar nispiċċaw e, fuq din id-deċiżjonijiet kollha u mbagħad irridu naraw illi ara għalmenu n-nofs tal-istati membri mamlu xolom U bqajna fej konna allura. Allura dinja xi ħaġa rridu għaf f'moħħna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-onorevoli Butema. Yes, thank you, Chair. Iva, grazie, grazie, Sur President, kif ukoll grazzi li rapporter. Aħna kanna kooperazzjoni tajba ħafna ma' rapporter. Nixin nisħaq żewġ punti, żewġ punti prinċipali dwar il-methane u l ammonia Palma tqal mir rapporter il-Komissjoni li tipproponi li tinkludi issa finna kan kif gassijiet effett terra Fl-Unjoni Ewropea li għandna distinzjoni bejn il-gassijiet effett terra u l-imsejta t-nġis għamminja manki bil- uh, pjanijiet tal-Kommissjoni kif ukoll għall-ITS u d-deċiżjoni oħrajn kif ukoll fil-MCP u fil-direttiva tal- Għandussja ħana d-bil inkludu, ġesus l-karbonju anki kassijiet oħrajn, iżda nirridu nagħmlu distinzjoni. Issa qed nagħmlu qed naħdmu differenti għaliex il-methane hija terġa' jiġi inkluż. U nixtieq eżempju hawnhekk is-settur tal-bidja il L-irċiet jista' jkollhom ruol importanti fiż-żamma ta' għessi ta' fetzerra bħal tużba karbonju, struttura agrikolu għandu ħafna u ċuħta raba illi hija importanti għal dal-impatt li rridu fl-inklużjoni tal-mitejn issa ħan nkunu qegħdin nikkastigaw il- bdiewa l-emissjonijiet tal-mitejn u ma npremjuhomx tal- tat-naqis tal-effett serra, il-kassi tal-effett serra, għana rridu li bdiewa ikollhom kontribut importanti fil-mitigazzjoni tal-kambjament klimatiku. Hemm anki il- mera tal-annimali jekk għandek il-200 fis-settur tal-bidja se tiżommhom l-annimali s-sena kollha illi t-tijom fejn jimirħu huwa diffiċli għal dastant biex tlaqqad dan mal-emissjoni bitnaqqis l emissjonijiet Pan maġim semmi minn kollegi oħrajn kien hemm diġà min investa ħafna flus għatna is tal-emissjonijiet u min mux dastan, ta' min mid-disajnijiet li law meċa ħafna l-qoddim ħana rridu nitċaraw u najdu illi rridu ikonna level playing field illi tikollok l-istess forzi għal naqis tal-ammonja u dan ma rajtux ta' fil-proposta tal-Kommissjoni.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 Dan huwa mhux biss rapport li jorqot lili, se jorqot lil ħafna persuni fl-Olanda li qegħdin isegwu dan is-suġġett b'interess. Jiena nappoġġa l-kummenti tiegħek. Issa dwar l-ammonja. Palma smajna mhux naqis ta' 30% za mija ta' 76% fil-mija fl-Olanda qegħdin nippruvaw nirrimettawhom issa għal l-wiċ biss ma nistawx nibdew minn pass minn da dastant imbeda, ġo ser ħafna sforzi mill-bdiewa u l-politika ta' kwalità tal-arja t-konsidra il-xogħol li diġà sar minn ċerta stati membri u napprezzawhom sabiex ikun hemm level playing field li inkella ċerta imprisi ma jnex nobġi kampaw. Issa l-benessri tal-annimali aħna Irridu nikkonsidraw bost elementi differenti hawnhekk iżda l-amonja flimkien mal-mitejn li naħasibna ħafna. Dan għallu anke l-kollega Altman naqbel miegħu fejn meta tkellem dwar l-emissjoni tal-karbonju. U xi nitkellem hawnhekk fuq komunista Soċjalisti xtaħazbu dwar il-fatt li fl europa kollha m'hemmx baqar. M'hemmx baqar jimirħu Kif nistaw nimmaġinaw pajzaċ minnajr bar jimirħu fl-li u l-istess nistaw najduwa għal stati oħrajn bħal austria awstrija anke biex prezident Timmermans għal illi u stess ma jriċ impozizjoni mill-loli għal obbligiet tnaqis, hemm miri oħrajn hemm perspettiva differenti għal dastant ejjen nsegwu ma li qalu proporzjonalità tal-miżuri proposti mill-Kummissjoni l-bosta attivitajiet ekonomiċi bħal trasport pubbliku, rikreazzjoni l-industrija diġu trattati mod ugwali l-koll di kontribuċu bl-istess mod għatta tnaqqis tal-emissjonijiet. Qed fuq il-settur wieħed ma tagħmelx sens dak tal-bidja nixtieq nitlob li rapporter element wieħed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 Ο τομέας της θέρμανσης που είναι μαζί με Iva, fil-fat, nishtiq nitkellem maddur dwar dawn il-kwistjonijiet. Dwar il-kwistjonijiet ta' tisħin, jiena naħseb li dan huwa punt li jaffetwa ħafna l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u minħabba situazzjoni li aħna għandna fil-Greċ, aħna rajna li qegħdin jintużaw sorsi oħrajn bħal l-injam perez u affarijiet oħrajn, iżda l injam għall-użu ta' tisħin huwa għoli u aħna fil-fatt rajna illi kienu qegħdin jużaw dak li setgħu sabiex jisaħnu djar tagħhom billi jaħarqu dak kollu li ġie għalidhom bibien jew twiqi eh, antiki, etc. Iżda il-problema hija illi dan hija jintuża eh, jitlaq kollu fl-arja Fil-fatt kien hemm pereżempju ċertu enjam li kienu kollhom ċertu eh, zeba fuqhom li kienu qed jaħarquhom ukoll, allura dan wassal għal iktar eh, tniġġis fl-arja il-problemi ta' Mart ratati mal-kwalità ħażina ħafna tal-arja qegħdin jiżdiedu il-lużu ta' dawn l-emissjonijiet huwa baxx ħafna u fil-Greċja aħna qegħdin inħallsu għal multa minħabba dan kollu il-kriżi ekonomika qed wassala l-iktar niġi salarja iżda ndanna f'eżattament tal għalfejn jiġri grazzi. Grazzi ħafna u jekk mhux iktar kommenti minn l-membri, nista' ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissjoni għaliex kien hemm ħafna mistoqsijiet indirizzati lilha u l-Kummissjoni llum għandna is-Sinjura Winning. Nasib iva tista' twieġeb. Grazie President, għan te per kullħat jina u konxie. Ninaħt ma ringrazzjamenti li tres u li Senjura Gerling, rapporter, għal dan il-rapport komplut illi demnu illi huwa wieħed anki bilanċjat illi jappoġġa anke l-proposta tal-Kummissjoni. Intenni hawnhekk illi fid-dawl ta' dak illi rajna jiġri f'din l-aħħar post ta' kapitali differenti u aktar importanti issa illi nisfidaw u nġildu il-tniġi salari naħseb l-evidenza tal-episodji tal-ġimma l-oħra illi mhumiex episodji zorati għaliex qegħdin narawhom anke dejjem isiru iktar frekwenti din hija l-evidenza li rridu nużaw għal tnaqis tal-emissjonijiet sabiex nitħu l-miri tagħna aħna għandna l-ambizzjoni illi titnaqqas b'50 fil-mija it-nġisu l-emissjonijiet. Aħna dan irridu namluħ bliktar mod effettiv għal-ħlas u l-benefiċċji li niksbu minn din il-proposta qegħdin naraw li jabis frazzjoni għal benefiċċji li jintlaħa fil fatt għaxar darbit iktar huma l-benefiċċji. Mela, ejn fukaw fuq l-iktar punt importanti minn dak li tressa mhux biss bir rapporta istan minn xi membri oħrajn tal-kumitat. Nixtieq nibda bil-mitejn u l-ammonja li huma parti minn din il-proposta. Aħna tassew kontenti illi naraw illi dawn il-miri għadhom jinsabu fil-proposta. U nishti forsi li kiku li inwieġeb għal dan it-ħassib li tressa. Kien hemm it-ħassib illi jkun hemm reglamentazzjoni doppja. Dan mhux il-każ, aħna proponejna il-proposta bil-pakket. Iċfit mal-pakket klimatiku u dakkollu li għawnek sejr seħ taħt il-pakket klimatiku għal stan taħna dan nafu li ħajkonna 2.4 biljon disponibli għal bdiwa li minnum ikun jistaw jiksbu fondi għal tnaqis tal-tal l-emissjonijiet u dan ma ixekkilx il-flessibilta b'ebda mod għal dik tal-pakkett. Anke l-kwistjoni tal-welfare, il-tqajmet, illi Nasib ikon niprofaw nsibu bilanċ tajjeb hawnhekk ma dejjem konna nagħmlu, samma. Ma rridux noqogħdu niġġieldu kontra xulxin. Naseb għandna niprofaw nsibu soluzzjoni ta' kif ikonna il-welfare minnaħar waħda u reduzzjonijiet minnaħar oħra. L-ammonja dawn huna kontribut importanti li għat tal-bejn design u design fil-mija kien hemm insemma l-isforzi li saru anke minn gruppi soċjali oħrajn jew mill-industrija nixtieq nfakkar illi fil-qasam tal-ammonja u għadastan tal-kapitatur agrikolu. Ma sarx progress għatna is l-emissjoniet ta' l-ammonja, ma se jkollok naqis ta' 80% taħt l-sewtu kanabis 20% ta' na tnaqis l ammonja u anke meta naraw in-fiq li kienem għal tnaqis l emissjoniet ta' l settur tal-pirtja għataras ah, differenza bejn il-47 fil minn minnaħar wahda u 2% minnaħar oħra. Aħna irridu zgur naħdmu fuq l-element tal-bidja, nafu li jem tħassib fost il-bdiewa, iżda nemnu illi bit-teknoloġija li għanna dispożizzjoni l-lum illi issa ila tiġi użata nistgħu naslu għal miri li hemm proposti. Jider li qegħdin nittrattawhom differenti bejn stat numru ieħor iżda meta naraw mid-design il-qoddim nistgħu naraw li bosta staħti membri speċjalment dawk li jagħmlu sforzi ikbar jinsabu fuq l-istess livell tal naqis u toqgħod nitħol id dettall għax taqgħod intikom anke l-perspettiva li qegħdin nitkellmu dwarha dwar il-mir indikattivi li restaqna l-2025 hawnhekk smajna illi hawn ħafna poċ li dawn il mir sirvu inkoranti inkluż dik tal-ammonja għana nifmu il-punti illi tresqu. Iżda rridu nieħdu perspettiva u naraw anke dawn l-investimenti u kien hemm inqal rridu nikkonsidraw iċ-ċikli ta' investiment. Aħna naqblu qbilna illi rridu niżguraw illi dak il qal sur Florence ma jsehx illi li s-satina bil meħallu iex għall-ħaj minuta bekk id-deċidejna illi namlu monitoraċ mill-qrib u biex nammonixxu l dawk li mhumiex jagħmlu biżejjed li jkollok mira kolanti għal 2025 jista' jwassal f'ċerta każijiet għal forsi anki ksur mal-ċiklu ta' investiment Urdu nkomplu naraw soluzzjoni jista' jkun hemm. Issa dwar l-emissjonijiet anki mill shipping għaliex it-naqqis tal-emissjonijiet fuq l-art illi kienu predominanti f'dawn l-aħħar snin għadha stant l-emissjonijiet mill-baħir se tikollhom dem proporzjon ora u huwa importanti wkoll għagġin anki narawom mux bess fejn edin jizu ġenerati bħal bajta tramuntana edin jivjaġġaw u edi ikollhom impatt fuq stati membri oħrajn jemnu li din din il-flessibilità hija possibilità għall-istati membri biex ikollhom xi tip ta' flessibilità biex ikun jistgħu jimmiraw il- risorsi li għandhom u ma nasbux li huwa ta' svantaċċa li jom msonu tħol dettall hawnhekk. Iżda naħseb tin nistgħu nkomplu l-aħam huwa b'suġġetti oħrajn. Xorta waħda nemnu li din hija part importanti mill-proposta li nixtieq naraw tinżamm fit-test. Numru ta' kustjonijiet oħrajn appoġġaw l-appoċ finanzjarju jiva l-miri din diġa għeda fil-regoli tal-program ta' zvilupp rurali. Il-istati membri kun jistaw jamlu attivitajiet li jkunu tajnuna, dan naraw li sati membri mhumiex konxi biżet għal da tunu għajmu bizzet kuxjenza ta' kif jistgħu jiġu dawn il-fondi, mhux biss il-fondi jsiru disponibbli li tkun hemm min jużhom mill ħjar mod possibbli. L-ċesta informazzjoni, l-parteċipazzjoni dawn huma kollha kwistjonijiet li huma importanti għalina. Kwistjonijiet li nistgħu nappoġġaw u nilab plaħar punti għaj il kwistjoni ta' sew importanti. Il-test cycles edin iġu evalwati. Għana għedna li ħan nerbu dan il-problema, il-problema, dan ix ista' it-ħassib tal-istati membri u koll dejjem jikkonsidrawhom ma dana kollu edni l-istati membri illi irridu nagħmlu progress fuq dan il ma l kemm jista' jkun. Irridu nimplementaw l-att tal-ewwel fażi ta' dan il-ċiklu tat-test li vedut U illi mmorru lura l-2017 l-implementazzjoni sijat l refizjoni nibdew il-fazi ulterjuri. Għadda s-sandi napprettaw ħafna. Sur President, nasab nista' nikkonkludi b'dan, grazzi. Very much. Grazzi ħafna. Nasab nistaw nalqu diskussjoni fuq il-punt permezz ta' kommenti ta' konklużjoni minnaħat tal-rapporter. Grazzi, grazzi li kulħadd. Naħseb ħareġ biċċar minn diskussjoni li l-punti li għajjemt fil-bidu u ma l-punti li ktar u dawk li ħajkonna bżon ta' iktar ħina diskussjonijiet dwarhom, mat partikolari dwar l ammonia Tajab ta' tisma' li din hija kwistjoni rilevanti issa. Il-ħajkon diskussjoni dettaljati dwar sta' għamlu. minn diskussjoni tiegħi naħseb kien ikun hemm anke punt importanti li sardu il-ħodor. Is-sur dan samel biċċa xogħol tajba dwar punti li semmejt parti minnejja kwistjoni ta' tattika u parti minna kien hemm punti li huma kemm xejn iktar ta' sustanza jien nixtieq insemmi iżdar is-sitwazzjoni fejn għandek biċċa leġiżlazzjoni klassika fejn fil-medda medja għal twila kwati jerbaħ biex titjieb is-saħħa u in-teorija ma tisfu xej. Iżda hija klassika wkoll in-nefqa' ta' taħt settur wieħed u l-benefiċċji jiterom possibilment band oħra u dik hija dejjem problema kif tajt is-soċjetà ġenerali illi nafqa miż-żero anzi tħajkolok benefiċċju fl-ħar mill-ħar minna. Issa dawk li ħajbasu u jħallsu għal nefqa mhux ħajkunu dawk li diktar jibbenefikaw, li ħajbenefikaw ma bħal ħaddieħor biss. Jiena kont kuntenta li tajtuni l-apposta kom sabiex naraw kif nistaw indirizzaw dan fil proġesta biex noħorġu blaħja riżultat possibbli. Jina ħerqana kien inkomplu mmexxu dan il-fajl qudiem. Grazzi ħafna lilek, irrid nfakkar anki l-iskadenzi għal dan il-fajl, hemm l-iskadenza tal-elementi nhar il-21 ta' April, il-konsiderazzjoni tal-elementi ssir fis-16 17 ta' Ġunju il-vot ta' azzjoni għall-aħħar laqa tal-envi dik tal-15 ta' Lulju. Grazzi ħafna nal-qolla hawnhekk u nerġa'w nibdew fil-ħamsa bilata tal-koordinaturi. Grazzi.